Proħorume tora stis psifoforijas. Votazzjoni. Għanna l-ewel rapport ta' Artui mela ħanibda l-votazzjoni li hija miftuħa. Tello psifoforijas. Mim il-votazzjoni. <coughs> approvata. Rapport ta' Kaspari. votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni madwaqa. Għaddiet. <coughs> Rapport u votazzjoni nominali miftuħa issa. <coughs> Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa, il-rapport għandesen. Emenda 96. Votazzjoni bledejn. Dak favur, dak kontra, astensjonijiet, mhix aċċettata. Emenda 96 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni madwa. Emenda 95. Ħani votaw il-95. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, maluqa. dak li għedin jajdu li kien hemm xi problema fl-interpretazzjoni. Ħan irrepeti. Immela, ħan irrepeti l-vot, kjoġobkom, silenzju. Kien hemm xi problema. L-emenda 95. <coughs> Votazzjoni nominali miftuħa. Telos psifoforijas. Votazzjoni maluqa għaddiet din. Tfisser l-ewwel qari tal-Parlament Ewropa ġi mitmum. Il-rapport Lundgren, Lundgren, emenda 41, votazzjoni nominali. votazzjoni madwuqa. Għaddiet Jifisser l-ewwel qari tal-Parlament huwa mitmum. E, rapport Grostet qed nivvutaw id-deċiżjoni tal-Komitat tal, tal e, Industrija biex nibdew negozjati għabbażi tar-rapport tas-Sinjura Grostet biex, biex noħolqu l-istabilment tal-programm Ewropew għall iżvilupp fl-industrija tad-difiża. Għaw xi ħadd jixtieq jitkellem u jappoġġja deċiżjoni tal kumitati għal bidu tan-negozjati għal nagħti l-kelma li Surbuti kofer biex jitkellem kontra d-deċiżjoni tal-Kumitat għal żewġ minuti. Thank you, President. Very short. il ħafna, grazzi President. Għanna nemnu li d-deċiżjoni għandha tibqa' għamnek. għax hija ta' importanza partikolari għal eh, politika tagħna. Aħna favur li nagħmlu iżjed bħala Ewropa għas sigurtà tal-Ewropa u da jinkludi kooperazzjoni iktar mill-qrib fl-industrija tas-sigurtà. Imma il-kwistjoni fuq il-mejda hawnhekk hija kwistjoni li tħassibna u l-178 sistema militari li għandna. Mhux għan naqsu il-numru per ta' din il-mossa, mhux se naqsu il-fatt li 80% eh, tal-ispiża eh, militari hija eh, dik li jij. Aħna mhux se naqsu il l-miri immirati mhux se naslu għalihom u għal din ir-raġuni qegħdin nikkritikaw dan m'għandniex bżonn iżjed flus, għandna bżonn iżjed effiċjenza, m'għandniex bżonn iżjed excess capacity dan wassal biss għal iżjed esportazzjonijiet. Grazzi. Nirringrazzja l-Onorevoli Butikofer li tkellem kontra il-deċiżjoni tal-Komitat. Issa l-Onorevoli Grostet talbet il-kelma għal żewġ minuti biex tal-argumenta favur il-deċiżjoni tal-Komitat. Il-21 ta' frarlija tal-Komitat tal-Industrija adotta il-rapporti fuq il-Programma Industrijali tad-Difiża eh, kif ukoll il-mandat ta' negozjati. Allura nixtiequ li intom tappoġġaw tikkonfermaw il-lon din id-deċiżjoni il biex nitlu fin negozjati intersezzjonali. Dan ir-regolament li aħna nixtiequ ndaħlu hija li tappoġġa l-kooperazzjoni fl-Ewropa biex inkun nkun industrija iktar kompetittiva u teġġeġ innovazzjoni. U għallu rridu niżviluppaw il-bażi industrijali tagħna kif ukoll teknoloġiku Ewropew u nilimitaw il-duplikazzjoni inutli u li tiswal flejjes il-koċittadini tagħna jitolbu li aħna naġixxu s-sikurtà tagħhom. Għaldaqstant issa wasal il-waqt li jkollna kooperazzjoni ħir fuq livell Ewropew biex nirreġixxu għal estenijiet tagħhom fi kontest internazzjonali li aħna nafu jew stabbli. Ir-regolament irid jidħol fl-ewwel ta' Jannar 2019 u aħna rridu indaħluhom l-aktar fis u tkun parti mill-budget tal-2019 U allura nitlobkom li tappoġġjaw id-deċiżjoni nibdew in-negozjati. Grazzi. Akustikan ke idjo protasis thet. Mela, bekk smajna iż-żewġ argumenti u issa naddu biex nivvutaw fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat. Ħa nivvutaw b'votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. il-proposta għaddit. Dak ifisser illi il-Komitat jista' jibda in-negozjati minnu fih. <clears throat> Ħanaddu issa għal-rapport Forenza Bjork. Paragrafu 14 ta' test inizjali b'turija tal-idejn. Minu favur? <clears throat> Minu kontra? Astenzjonijiet. Għaddit. Mela, tixtiqu namlu verifika elettronika, mela, ħanifutaw vot elettroniku fuq paragrafu 14. Votazzjoni miftuħa. Liks proforjas. Votazzjoni maluqa. Għadda. Maġġoranza kbira. Issa, eh, premessa AE tat-test oriġinali. Minu favur? Minu kontra? astensjonijiet. Ħanamlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa premessa A-I tat test oriġinali. Minu favur. astenzjonijiet għatit. Issa, n-verifikaw, mela b-mod b'mod elettroniku. Λήξη ψηφοφορίας. Votazzjoni maluqa. Għadit. E maġġoranza ċara. Issa, ħanamlu votazzjoni nominali biex nifutaw fuq it-test tal riżoluzzjoni kollu kemmu. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Egrinet. Għaddit. Tajjeb, immexxu il-rapport ġufrida. Għanifutaw fuq il-test kollu kammu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Liksi psifoforijas. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, il-rapport eh, Valina. Emenda wieħed, paragrafu 4. Illi tresqet minn 76 il-membru parlamentari. Ħanamlu votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, bekk spiċċajna il-votazzjonijiet, nirringrazzjakom. Thank Προχωρούμε τώρα, και κύριοι συνάδελφοι. Signori colleghi, mela, ħammessu u naddu għall-espiegazzjoni tal-voti. Ħanibdew